onorevoli colleghi onorevoli nistgħu nikkonkludu d diskussjoni dan huwa din hija l-aħħar diskussjoni mal prim Ministru Kap ta' Stat dwar il-futur tal-Ewropa. Nemmen illi kien importanti ferm għalina l-koll bħala Europarlamentari li nkunu parteċipi dan l-istadju ta' preparazzjoni dan il- din id-diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa. Jiena ser inressa ir-riżultati ta' dan ix-xogħol ta' dawn id-dibattiti fil-Kunsill li jmiss fir-Rumanija fid-9 ta' Mejju U jina nishtiq naħtaf l-opportunità biex nirringrazzja l-Europarlamentari kollha li ipparteċipaw f'dawn id-diskussjonijiet diskussjonijiet imqamla differenti mis-soltu nemmen li kienet inizjattiva pożittiva tal-Parlament Ewropew aħna u rejna il parlament huwa hija l-qalba tad-demokrazija. Grazzi għal darboħra u l-isbaħ xewqat, l-isbaħ kampanja elettorali u lejt it-tajjeb il-kulħadd. Uh, Kollegi, Mela, ħankomplu bil-voti tagħna. Għandi annunċament eh, Sur David eh, Borelli jitla mill-grupp ta' mhux iskritti u jingħaqad mal-alde mill-17 ta' April tal-2019. We will now proceed. Nissa ħankomplu bil-votazzjoni l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna Nara Sur Budiko u jixtieq jitkellem. Point of order. Sur Budiko. Thank you. Grazzi ħafna, President. L-artiklu wieħed u ħmistax tar regoli ta' proċedura jiena nixtieq nattira l-attenzjoni tal-Kamra għal kwestjoni li huwa ta' tħassib kbir għad-demokrazija Ewropea. Facebook mill biddu ta' din il-ġimgħa qed jinforza politika ta' pubbliċità ġdida li qegħdin ixekklu l-possibilità il-kapaċità tal-Parlament Ewropew kif ukoll il-partiti politiċi biex jagħmlu eh, pubbliċità fl-Unjoni Ewropea kollha. President ta' din il-Kamra u s-sezzjonijiet tal-Parlament u tal-Kommissjoni u tal-Kunsill ħa kidbu l-ittri l stur Niklek fej e protesta kontra din il-prattika, ma sissa Facebook ma kell ta' lebda reazzjoni. Jena nemmen li huwa totalment mhux aċċettabbli li kumpanija privata qed e, tieħu deċiżjonijiet f'boardroom fl-Istati Uniti tiddeċidi kif l-elezzjonijiet tal-Ewropa qed jiġu mmexxija. Hija ħaġa arroganti u ħaġa mhux aċċettabbli. Facebook qed jipprova jiddettita eh, bħal eh, partiti politiċi għandhom eh, bażi leġittima biex ikollhom kampanja fl-Unjoni Ewropea kollha. Regoli li jagħmlu jagħmilha impossibbli, jiena nitlob li kollegi li jingħaqdu. U jiena nipproponi li il-partiti politiċi Ewropej jingħaqdu u biex flimkien jiktbu ittra miftuħa s sur Zuckerberg biex jipprotestaw u jitolbu tibdil fil-regoli. Grazzi. Grazzi ħafna. Ħadd nota hemm żewġ talbi oħra biex jitkellmu. Punt ta' ordni u nipproċedu bil-vot. L-Onorevoli Hovenstein. Grazzi ħafna, kollegi. Ħafna mintkom saqsewni għaliex jien qassamt dawk il-fjuri sofor ħajin nataw ukoll fil-kuruturi. Hemm diversi li ġaħaduhom. Isimgħu. 19 ta' April huwa l-anniversarju tal-ghetto ta' Borso. Tar-rewixta tal-ghetto ta' Borso. U aħna nikkommemorawha b'dawn il-fjuri. Mela, l-aħħar ġurnata dar il-mandat għandna nabatu massaġġ ċar li aħna flimkien niftakru u li għedinaw biex daw ma jerġix ma tarġax issir. Qatt ma tarġax s-sir. Grazzi, jgħid il-President. Ħadna nota wkoll. That was not a point of order. Ma kienx point of order, ma naħseb li il-suġġett jikjedi l-attenzjoni tagħna. Issa, l-aħħar nkellim point of order. Grazzi ħafna, President. Il-fajl int tneħħa mill-aġenda jiena xtaqt li nuta mill-ħin ta' biex nati ringrazzjamenti għaj wara 30 sena b'dan il-parlament. Meta niġu għal kwistjonijiet ta' kummerċ dawn il xhur u snin irnexxina namlu ħafna. Meta bdejt hawnhekk kien 12 stat membru u s-saw 28 u ma kenniex sala plenarja. Issa li għandna sala plenara plenarja nixtieq nirringrazzja eh, Nida Saxon u Ġermanja jiena ma konċ imwilda Ġermaniża wasalt 25 sena u kont u kont eh, nista nservi pala 30 sena pala Ewropew u nawgura li kulħadd għandna nkunu gburin dwar dak li aħna rnexxinna namlu. U Grazie ħafna. Nispera li kunem ħajja wara l-Parlament, tajt il-deputat. Thank you, colleague, and let me also wish you the very best. Jien ukoll għalek l-aħħar kellim. Is-Sur Castaldo. Mbagħad verament nivvita, nivvotaw. Thank you, President. I would like to make a Grazie ħafna, President. Point of order, 226 u 227 ir-regoli ta' proċedura. Dak li ħan nivotaw illum huwa emenda fil-regoli ta' proċedura. Huwa għat sforz biex namlu proposta propja maġġoranza sempliċi l-istess proposta bħala amendi ta' regoli ta' proċedura ma' waslitx għal maġġoranza f'jannar. Hemm kwestjonijiet legali raġuli, eh, waslu għal interpretazzjoni differenti imma anki valutazzjonijiet verament diskrezjonari. X'inhu huma l-parametri biex wieħed eh, jiddistingwi il-karattru ġenwin ta' ċerta dikjarazzjonijiet politiki dwar eh, orientazzjoni binem. Min jiddeċidi li jekk dawn u mhux rispettati u il-President tal-Parlament waħdu jew kella bil-konsens tal-Parlament konferenza ta' preżent bil-maġġoranza, bil-konsensus, x'inhu huma l-konsekwenzi ta' valutazzjoni ta' non-compliance. Fl-aħħar, li huma r-remedju legali. L-ebda mistoqsija għal dawn il-mistoqsijiet. għal darba oħra fit-tmim il-leġislatura qed naraw li hemm sforz biex eh, jitbidlu eh, regoli il-proposta mhux biex tħalla kwistjonijiet legali miftuħin, imma fl-istess ħin tpoġġi f'periklu il-funzjonament demokratiku tal-Kamra tagħna. Dan il-votazzjoni huwa attakk fuq il-kunċett ta' demokrazija u nixtieq nitlobkom tinaqdu miegħi biex ma naċċettawx. Għajdu le lill-interpretazzjoni, għajdu iva għad-demokrazija. Grazzi. Sur Castaldo, Eh, segwejna il-regoli ta' proċedura, ma nitkellem il-professjonijiet li ta' verba, l-artiklu 226, kien hemm dibattitu, issa nipproġedu bil-votazzjoni mela l-ewwel punt fuq l agenda u l-interpretazzjoni tar-regola 32.5 l-ewwel sottoparagrafu eh, tini inden. Votazzjoni nominali difetħed. The vote is closed. Votazzjoni għalet. Għaddit. Inkomplu bil-punt li mis il-rapport ta' Sor Korraw tal-Unjoni Ewropea u Danmarku il-mekkanizmi tal-responsabiltajiet biex neżaminaw eh, talba għal-azil u l-Eurodac. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għalqet. U għaddit. Il-tini li jmiss huwa r-rapport nika regoli eh, partecipazzjoni u dissimulazzjoni nivvotaw fuq il-test kollu l-emenda 23 minu kontra astenzjonijiet adottat. L-emenda 203 favur għaddit. L-artiklu 3 paragrafu 2 punt B minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. L-akli misjaqa l-emenda 205 minu favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ l-emenda 203 CP 4 favur kontra astenzjoniet għaddit. Komplu l emenda 207 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Dan jfisser li naddu għal 203 CP 5 favur kontra astenzjoniet għaddit li mistaqa L-artiklu 6, paragrafu 1, l-emenda 208, votazzjoni nominali fetħet, votazzjoni għalqet. U dik ma deċ. Naddu issa għal l-artiklu 6, paragrafu 7, l-emenda 209, eh, votazzjoni nominali fetħet, votazzjoni għalqet. Ma deċ nivotaw fuq il-203 sepe 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-votazzjoni fuq l-artiklu 6 paragrafu 8. Skużani, jgħid il-President, zbalti jgħaj, għan votaw fuq l-emenda 66 sepi wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-miss l-artiklu 203 CP7 u 66 CP2D favur kontra astenzjoniet għaddiet. Votaw fuq l-emenda 2 u 11 eh, favur kontra astenzjoniet ma Dan jfisser li nivvotaw fuq 203 CP8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Eh, premessa tlieta, emenda tnej wieħed tnej, votazzjoni nominali fetħet, votazzjoni għalqet. U di maddiċ, ġifiri nifutaw fuq l-emenda erba' tnej 03 sepe 9, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, votazzjoni fuq il-proposta kollha, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għalqet. <coughs> U dik għaddit. Proċess naddu rapport ta' Solerer. Il-program biex implementa Horizon Europe. Emenda 299 favu kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 300 votazzjoni nominali miftuħ. Għalqet. U ma ditx. Mela nivvotaw fuq il-proposta kommissjoni votazzjoni fetħed, votazzjoni għal-ed. U hekk diġà adottata. Issa fuq la bozza l-riżoluzzjoni leġislattiv, votazzjoni nominali fetħed, votazzjoni għal-ed. Għaddit, proset. Naddu issa Il-rapport ta' suddanti regoli proċedura konformi tal legislazzjoni fuq l-armonizzazzjoni fuq prodotti tal-infurzat tagħha. Mela, votazzjoni, l-emenda 2-4, skużani, il-Sur Zulova jisaxi saħħaġa? Il-Sur Zulo skużani, mannu tajtek xandek minuta. President. Eżis rapporter, eżis kollegi, nishtiq nitkellem biex nitlob l-sala l-possibilità nivvota l-emendi tagħna fid-divżu tal-Mejdin skont l-artiklu 59.3 tal-Parlament. Nixtieq ngħid illi l-introduzzjoni tal-obbligu illi jkun hemm l-oriġini tal-prodott qed jiffavorixxi s-saħħa u qed jostakola l-prassi tal-kompetitività inġusta huwa minnu illi jrid ikun hemm ċertu aspett ta' konformità iżda illi ħafna drabi dan kollu bekk kif nitnajdu aħna ma jistax dan kollu ma jistax il-mejdin huwa mezz ta' ħarsin tal-imprizi taċ ċittadini. Dan il-Parlament ħafna drabi tkellem favur il-made in. Grazzi ħafna u nispiru li għamela, grazzi. Grazzi, il-rapporter jishtiq jitkellem għal minuta. Grazzi, signor. Grazzi ħafna President. Nista' ngħid illi aħna ma naqblux forsi l-Onorevoli Zulli ma kienx daqshekk preżenti fid-diskussjonijiet u ma jafx eżattament x'inhu huma d-diffikultajiet li aħna kellna biex naqblu dwar dan wara diversi snin biex wara ħafna snin ikun hemm suq immaniġjat sow u mhux illum suq fejn għandna 32% tal-ġugarelli li ma konformawx 58% tal-oġġetti elettriċi li ma konformawx mar-regoli. Aħna ħdimna fuq dan it-test u dan it-test inata il-vot favur tal-Onorevoli Zullo u l-Grupp FDD e u nata u kol il-vot favur mill-Gvern Taljan u nistennu u jekk u għada għal qalbu il-Grupp FDD e il-, -grupp FDD, il regola fuq il-mejdin dan ukoll jista' jagħmlu wkoll fuq it-test tal-Kunsill fejn jaħdem u jitlob lill Ministru Di Majo biex jagħmel dak li għandu jsir u dak li kellu jsir fil-gvern tagħna. Bekk nitlob illi tiġi rrifjutata din il-proposta. Grazzi. Grazzi, mela ħan votaw fuq il-proposta ta' Sur Zullo li hija li nivvotaw fuq l-element individwali. Min juru jidu, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Issa nkomplu nivvutaw fuq l-2-1-4, votazzjoni nominali li fetħet, votazzjoni għalqet. Għaddit. Mela hekk temmejna l-ewwel qari, naddu issa bil-rapport x'għal demosse dwar promozzjoni ta' korrettezza u trasparenza għall-utenti kommerċjali tas servizzi fl-intermedjazzjoni online. Hija votazzjoni nominali fuq l-emenda wieħed erba' votazzjoni fetħed. Votazzjoni għalqet. U għaddiet mela parlament eh, Ewropew eh, tem l ewel għariti għaw proset. Issa ir-rapport tal-Onorevoli Dalton dwar infurzar u modernazzjoni aħjara tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħasin ta' konsumatur l-Onorevoli Tune tixtieq titkollna għal minuta. Sfortunatament din id-direttiva ma ma solvix il-problema tal-prodotti. Hemm lista miftuħa ta' eżenzjonijiet li tippermetti li bieħ ċerta prodotti fl-pakketti is l-istess u l-konsumatur kull darba jrid juri u jipprova li ġi trattat forma mhux ġusta. Fisem uh, ħafna eh, membri li jiprojbixxi din tip ta' prassi eh, mhux ġust, eh, nixtieq li għandna nivotaw fuq l-emendi forma individwali. wieħed 38 MPs disposti li appoġġaw, jekk hawn 38 umu jekk jġobkom jekk intkom disposti tadottaw tappoġġjaw din il-proposta. Naħseb li nistgħu ngħidu li għaw bizzejiet eh, appoġġ minn fuq minn 38 ħani ikonna nivvotaw. Il-Sunjura Dalton tixtieq titkellem. Sur Dalton, grazzi ħafna President, Presidenti, aħna żomna żmien twil ħafna biex wasalna ftehim, huwa l-aħħar ftehim li l-gruppi kollha qablu fuqhom fil-ftehim trejalaw u aħna Eh, għanna regoli ġodda importanti li jindirizzi l-kwestjoni li għandkom. Kwalunkwe emenda li namlu ħattoqtol din il-fajl. Dan jfisser li jkunem akki ta' konsumaturi eh, f'ħafna aspetti ħajtmut u għaftejim tajjeb jena nappoġġa nishtiq li l-Parlament jappoġġa dek il-ftehim ħalli din il-liġi tidħol kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna soldatin ħanivvotaw mela jekk is-proposta assuni għatun dikun votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni għalqet ma diċ. Aħna votaw fuq l-emenda wieħed 1 u huwa ftejn provizjonali votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal qed. U dik adottat. Għalhekk tlemmejna l-ewwel qari proset Dalton naddu issa għal rapport Ayuso dwar it-trasparenza u sostenibilità tal-valutazzjoni tar-riskju tal-Unjoni Ewropea fil-katina alimentari u votazzjoni eh, vot wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni fetħet, votazzjoni għalqet, U dik għaddiet l mela parlament tem l-ewwel qari proset is-sur Ayuso. Naddu issa ah, fuq il-rapport ta' Luis de Grandes Pasqual, certifikat produzzjoni sementarja prodotti medicinali. Nifem li sur Grandes Pasqual jixtieq jitkellem. Mhuwiex konfermat, allura ma mela li bil-votazzjoni nominali dwar ftejn prepozjonali, votazzjoni fetħet, votazzjoni għalqet. U għaddit. Sur Grandes, Pasqual Grandes Pasqual ixti jitkellem issa kjoxbok. Grazie ħafna President. Nishtiq nirringrazzja l-Kamra għal dan ir-riżultat, naħseb bla dubju li ħajkun ta' benefiċċju tal-saħħa fl-Ewropa. Nati eh, nirringrazzja l-rapporters, għax-shadow rapporters għall kollaborazzjoni tagħhom li kien li kienu jikkollaboraw eh, f'dan ir-riżultat ta' konsens. Nixtieq ukoll nirringrazzja eh, l-Kamra wara 15 sena li hawnhekk u nirringrazzja l-deputati kollha indipendentement mill-gruppi li huma li qegħdin fihom li kienu nur kbira li nkun din il-Kamra. Jiena nemmen fl europa dejjem ħlomt bl europa u qatt ma ħobb niprovajt ma tradejta. U grazzi lill kollaboraturi tiegħi daw is-snin da kien essenzjali fix-xogħol tiegħi. Jiena għall-ħom nirringrazzjahom Anna Mercedes, Macarena, Alessandra. Grazzi ħafna. Għali u saħħiet. Mr. Grande Pasqual, nawgurale kienu kol u proset parlament temmet l-ewel għari eh, fu rapportijak. Eh, rapport ta' Sir Salini eh, huwa programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal-programm spazjali. Il-Kummissarju tixtieq titkellem. Grazie ħafna. Dawn huwa fajl importanti li juri l-intenzjonijiet tagħna biex insaħħu, mhux nżommu, nsaħħu eh, bħala poter spazjali. Skont in-negozjati nixtieq ħames eh, dikjerazzjonijiet konfigurazzjoni tal-Preċipazzjoni ta' Stati aċċess għall-ispazju, eh, il-konfigurazzjoni ta' sigurtà u żvilupp tal-Kopernikus. Dan it-tekst ħajjin jiġi moti l-Parlament tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju, kollegi, għan proċedu bil-votazzjoni emendja 2 2-3-0, favur, kontra, astanzjonijiet għaddiet. L-emenda 9 9 votazzjoni nominali fetħet, votazzjoni għal-et, u maddiċ. Issa fuq il-votazzjoni tut nejt nejt minja favur kontra stanzjonijiet, maddiċ. Votaw fuq il proposa komissjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni fetħet, votazzjoni għal għalqet. U għaddit, proset, eh, onorevoli Salini. Naddu issa għal rapport ta' signora Mlillar fuq il-programma eh, Europa Digitali għal periodu 2021 2020 u 2027 il-Komissarju tixtieq titkellem il-ġdid. Grazzi ħafna dan il-votazzjoni jikkonferma l-impenn li jimplementa l-ewwel darba approċċ Ewropew għalli tiġi mibnija kapaċità diġitali u infrastrutturi f'aspetti strateġiċi intelligenza artifiċjali, sibersekurità u tappoġġaw kol is-suq waħdin digitali. Il-Kommissjoni tixtieq tagħmel di dikjerazzjoni l-Kommissjoni ma tistax taqbel li fit-tibdiliet dwar id-dispożizzjonijiet ta' transfers ta' risorsi eh, eh, allokati l istati Dawn it-tibdiliet qablu eh, kwestjonijiet, mistoqsijiet dwar aspetti oħra komissjoni tixti li jkun hemm approċċ orizzontali fin proċess ta' negozjati fl-MFF li jmiss għal konsiderazzjoni tal-kolleġislaturi. Grazzi. Grazie ħafna għaddu issa bil-votazzjoni minu favur, emenda 206 minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Nivvotaw fuq il-professor kommissjoni bil-votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għal-ed. Għaddiet. Proset. Signora Milnar. Naddu issa bil-rapport tal-Onorevoli Code, u program fiskali fiskali kooperazzjoni fil-qasam ta' tassazzjoni għan votaw fuq l-emenda 4 il-test kollu kif ġi sottomess mill-kumitat minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, maddit, issa proposta l komissjoni votazzjoni nominali l-fetħet, votazzjoni għal-et, U għaddit. Naddu issa għal rapport ta' Sur Gerbrandi, programm ta' ambjent u azzjoni klimatika, il-Komissarju Kinkowska tixtieq titkellem, Sinjura, din il-proposta leġislattiva hija għal naħseb li waslet fi żmienha. Meta l-ċittadini Ewropej, speċjalment iż-żgħażagħ, qegħdin jipprotestaw biex biex namlu iżjed għall-ambjent aħna eh, l-deċiżjoni ta' l-istituzzjonijiet huwa sinjal ċar tal-impentana, ma l-Kommissarju tix tagħmel tliet dikjarazzjonijiet. il komissar jiddispjaċija li l-Korriżlaturi żammu eh, l-logo dan tmur kontra l-approċċ orizzontali li ma jkun hemmx logo speċifiċi għal programm fil-budget fittu. Il-Kommissarju tieni li hemm nuqqas ta' ġustifikazzjoni għall eżami eh, ta' proċedura U tielet, il-Kommissjoni tikkonferma li l-programm huwa miftuħ mingħajr preġudizzju għal prerogattiva tal kummissjoni li tippreżenti Life Success Program għal eh, periodu li jmiss. Grazzi. Grazzi Kommissar ħanattu fuq il-emenda 105 CP u għandak favur kontra astensjonijiet għad tjeddit emenda 108 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. u dik m'għaddiex ngħaddu għall emenda 41 dawk favur kontra jastienu għaddiet emenda 109 dawk favur kontra jastienu m'għaddiex ħanaddu mill-emenda 42 dawk favur kontra jastienu għaddiet Emenda wieħed wieħed wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni magħluqa. U dik maddiċ emenda wieħed wieħed wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. u dik maddiċ emenda wieħed wieħed tnejn dawk favur kontra jastjonijiet maddiċ wieħed 105 GCP 4 dawk favur kontra estjonijiet għaddit 1-3 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 51 CP dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 05 CP5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit premessa emenda 1-06 dawk vossjoni nominali miftuħa maluqa maddiċ 7 dawk favur Mozzjoni miftuħa, mozzjoni maluqa. Maddiċ, bekk il-proposta tal-Kommissjoni bħala vozzjoni għamil, vozzjoni miftuħa, vozzjoni maluqa. Għaddit l-isbak xewqat li sur Gerbrandi ir rapport Widenholzer ħawtala dwar il-programm tal-ġustizzja emenda 78 CP1 dok favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 78 CP2 dok favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 78 CP3 dok favur kontra astensjonijiet għaddiet 78 CP4 dok favur kontra astensjonijiet għaddiet 7-8 CP5 favur kontra astensjonijiet għaddit 7-8 sibi 6 żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddettat il-proposta tal-Kommissjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. u dik għaddiet. Kollegi, qabel l-aħħar rapport din hija l-aħħar parti li ħan ippresjedi vot nixtieq nressaq l-apprezzament tiegħek għal dawn l-aħħar snin fil- fil Bħala president natikom l-isbaħ xewqat għal dawk li ħajjieħdu sem fil-elezzjonijiet u dawk le u l-isbaħ xoqat nistgħu ngħaddu Grazie ħafna kollegi. Issa nistgħu nirrapportaw dwar ir-rapport tas-Sinjura Valero il-programm tad drittijiet u tal-valuri emenda 1 nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. u dik maddiċ. Il-test kollu emenda 1.5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa ħanaddu fuq il-proposta tal-Kommissjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U dik għaddiet ukoll. Issa għandna n-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari għandna punt fuq dan il-punt numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari biex jingħaqdu mal-Komitat Interparlamentari u delegazzjonijiet tal- Kumitat tal-Kooperazzjoni Parlamentari u Assemblej Parlamentari Multilaterali posta dal-test oriġinali b'favur biex nispeċifika fuq paragrafu wieħed bi linja 5 tat test oriġinali dak favur għal darbohra daw kontra astensjonijiet għaddiet bekk ħan votaw ħan nagħmlu verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. u dik għaddiet u bekk għan fuq il-proposta għal deċiżjoni dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Grazzi ħafna kollegi ħanaddu bil ispjegazzjonijiet tal-voti iġviri napprezza li dawk li mhux ħajjeħdu sem biex jitilqu mill-hemicycle ċertu kalma. Grazzi. Colleagues, once again. Kollegi, nishtiqkom li tilqu mill-hemicycle biex nkunu nistaw immexxu bil-explanation of votes u nuru ċertu rispett għal dawk li ħajjeħdu sem. So once again uh, Darboħra grazzi ħafna li daw kollha u mill sajker, issa ħan ipprov nkomplu bil-explanations of votes l u għal l-rapport ta' tal dwar il-Horizon Europe ir-regoli għal partiċipazzjoni u tqassim l-ewwel li ħajitkellem Is-Sinjura Majra għal minuta grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Majra, kjoġ bokal darboħra jekk joġobkom itilqu mill-hemicycle biex ikunu nistgħu nipproċedu bl-ispjegazzjonijiet tal-voti nistep li tistgħu tiddiskutu Sinjura Majer jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President. Brain Drain. dan li saj jwassal għalih li RCF skont l-Università ta' Cambridge għax mhux biss qed nitkellmu dwar flus il-finanzjar Ewropew importanti biex naċċertaw li jkun hemm kollaborazzjoni internazzjonali u nġdu l-aħjar xjentisti. U Horizon 2020 ifisser ukoll il-UEA xentisti xjentisti qegħdin jibnu batteriji not li ma jħamżux u fl-Università ta' Hartford qegħdin qed ikun hemm riċerka fuq il-fotovoltaiku llum iddiskutejna il-programm Successor Horizon Europe għal 2021 sal-2027 jiena napprezza illi illi għadu wisq fil-futur għall gvern Ingliż illi qed jopra biss skont is-sija iżda l-lin jew fl-Ewropa irridu nkunu parti minn Horizon Europe. Ir-reputazzjoni tagħna hija li jkun hemm riċerka valida iżda nafu il-reputazzjoni hija waħda illi tista' tintilef. Grazzi ħafna il-kollega Limes, il-Sur Palmer għal-minuta. Grazzi ħafna President Horizon qed jagħmel differenza fir-reġjun tiegħi miljuni ta' flejjes li qed jwasslu għal riċerka u 37 miljun biex jappoġġaw l-imprizi fir-reġjun kollu kemm hu dan il-finanzjar. Huwa kif waslu għal ċertu riġenerazzjoni u żvilupp ekonomiku u appoġġjaw programmi importanti prioritajiet soċjali il-gvern Ingliż issa jrid jieħu l-impenn illi jissostitwixxi dawn il-programmi wieħed wieħed. Kwalunkwe ċifri minuri mhux aċċettabbli. Jekk nistgħu insibu l flus għal Brexit no deal nistgħu insibu flus ukoll biex nissostitwixxu dawn il-programmi ta' riċerka xi ħaġa inqas mhux aċċettabbli jekk nitilqu jew le kwalunkwe żoni irid jirataw is-sem tagħhom fil-futuru. Dan huwa li qed nisiltu għalih. Grazzi ħafna Sur Palmer. Issa Sur Deba l-minuta. Grazzi ħafna President. Horizon 20 kien wieħed mill-ikbar vetturi riċerkattivi għal ħafna snin u minħabba l-fatt li din taf tkun l-aħħar darba li nitkellmu f'dan il-Parlament nixtieq ngħid li l-attività ta' riċerka tal-Parlament u ta' li huma involuti fisser li matul dawn l-aħħar 20 sena qegħdin jinkludu riċerka oriġinali u liġi partikolari. Nixtieq nirringrazzja partikolarment il-Susan Kerr, Ben Hardmer, u Rhiannon Price, Daniel Hamilton, Ingram Grossell, Lynn Guy, Lekat Kabir, Albert Antonion, Edward Robinson u Daniel Hubble dawn għamlu kontribuzzjoni valida li xogħol ta' dan il-Parlament dawn l-aħħar 20 sena li ħadmu mija. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Den Surdeva. For one minute. Sur Xinfeld tal-minuta, Iva, grazzi ħafna il-program Horizon Europa għandu verament isem tajjeb tajjeb li ju juri l-anijiet ta' Europa, moderna, Europa kompetittiva eh, li edha fuq eh, tikkompeti mal l eh, fuq livell dinji u dejjem tħares lejn l-innovazzjoni. Ġifiri dan il-proġett hemm bżonn appoġġjaw kompletament. il-Kommissjoni qed tipproponi li ikun hemm 84 biljun. Aħna bħala Parlament nistgħu nappoġġjaw dan. Hemm ħafna benefiċċji li jorġu minn dan il-programm. L-ewwel net qed ngħidu kemm huwa importanti, kemm huma importanti l-SMEs. Ġifieri 70 fil-mija u irridu ngħidu li fl-Ewropa nkunu konxi li hemm diverġenzi hemm ħafna li jbenefika ħafna mir-riċerka u l-oħrajn il xejn. Iva, jiena sur Zahra Dil, jiena fl-aħħar kontribuzzjoni tiegħi hawnhekk jiena se nkun pożittiv, nista' nkun pożittiv. Mhux dejjem hekk kont jax dejjem kont nikkritika r rezoluzzjonijiet u għatti leġislattivi li adotta l-Parlament. Imma Horizon huwa tip ta' program li dejjem għanna nappoġġjaw jekk rridu ikunu dejjem ta' fuq qudiem fuq ir-riċerka fix-xjenza għalhekk jiena kuntent bil-ftejn proviżorju ta' dan il-programm u nispera li ikonna ftejn ambizzjuż fl-aħħar li naslu Nixtieq ngħid li wara li jitlaq ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea nispera li dan il-pajjiż ikun jista' nkunu nistgħu nkomplu bil-programmi ma' dan il-pajjiż. Is-sur pox biex il minuta. Grazzi, President. Jiena u koll votajt favur dan il-ftejmi għax kull euro li ninvestu fil-riċerka u l-iżvilupp huwa euro li qed jintnefaq tajjeb. Jiena sodisfat ħafna b'dan il-ftejim provizjonali. L-ammonti eh, li se jiġu investiti dejjem nistgħu naraw li jolow il il-mod ta' kif u l-flus hemm bżonn ikun iktar speċifiku biex ikun hemm investiment fil-klima, naraw teknoloġija għall-saħħa u jekk l-Ewropa tkun u kol tkun par timxi pass pass mal-bqija tad-dinja huwa importanti li aħna jkollna fondi għar-riċerka fl europa Grazzi. Grazzi President. Il-regolament il-ġdid jirrappreżenta bla dubju l-programm Ewropew ta' riċerka u innovazzjoni l-iktar ambizjuż li qatt sar. U ċertament dan huwa sinjal importanti illi nallokaw il-35% tal-finanzjament għat teknoloġiji li jħarsu il-klima. 35 biljun euro allokati għall-2021 għall-2027 nappoġġa mission biss li huwa bbażat fuq objettivi speċifiċi li huma definiti fosthom id-dekarbonizzazzjoni urbana illi imur għalajn il-bżonn tal-stipulat f'Horizon 2020 u nallokaw ċertu aspett speċifiku tematiku importanti li jkun hemm. Punta referenza uniku biex inwaslu mill-laboratorju wassu l-aħjar teknoloġiji tal-allora potenzjal u ngħinu l-startups u l-iktar imprizi biex ikunu jizviluppaw jistaw jizviluppaw l-idijat tagħhom. Sfortunatament il-qbil ma eskludix il-karburanti fossili illi fisem il-ġenerazzjonijiet kollha probabbilment kien kien kien xi ħaġa li kellha ssir grazzi ħafna is sur tal minuta Once again, since... skużani għax nafek sow is-sur Kostritz qed naqla naqra ir-rista jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Naħseb li din hija aħbar tajba li napprovaw forsi parzjalment il-Horizon Europe 21 biljun hija l-proposta tal-Parlament u nispera li l-Kunsill ikun jista' jirrispettah għax qed nitkellmu dwar investiment fl-arfin, fl-innovazzjoni, fil-kompetitività tal-Ewropa anke fl-inklużjoni jiena qed nieħu gost żewġ punti aspetti partikolari. Aħna rajna illi nistgħu ninkludu x-xjenzi soċjali, x-xjenzi umali fil-pala pilastri fl isfidi kollha li qed niffaċċaw huwa hija ħaġa stramba jekk dan l-aspett ma jkunx inkluż ukoll ma jaqax taħt ir-riċerka xjentifika. It-tieni aħna ksibna l-inklużjoni ta' cluster tematiku li jissejjaħ kultura, kreativita, soċjetà inklusiva li mill-45% fis-settur u 300 jiġu allokati għal Cloud Cultural Heritage li jinkludi li jmur lajn l isfidi stipulati fil-sena kulturali dan ukoll kollu qiegħed issaħħaħ il-kultura Ewropea. Grazzi Surħana għall minuta Grazzi ħafna meta ikonna din l-idea li l-politikanti u l-uffiċjali jistaw jiddeċidu u mal-aħjar li jiddeċidu dwar l-allokazzjoni tal-fondi għal riċerki jiena kon ġurnalista qabel u dejjem kienu qed jgħiduli dwar ċertu nies li qed jippromuovu l programm u ma nista niftakar bl-ebda r riżultati jekk aħna nitkellmu dwar l-ikbar breakthroughs teknoloġiċi il-mobile phones, il-search engines, etc. dawn kollha l-ebda wieħed ma jiddependow fuq allokazzjoni pubblika. U lanqas dawk li u l-rivoluzzjoni industrijali aħna qegħdin nitru f'ċirku vizzjuż fejn qed nitolbu l reċipjenti li jitolbu li jekk jgħidulna jekk xi idea tajba iva ovvja ħajja dawn huma l-benefikanti. Iżda naħseb li Meta nisma, per eżempju, jina naqbel li naqblu mal-edukazzjoni imma affarijiet li dun għamlu kollettivament, iżda meta nisma l-kollegi li jesuġġerixxi li s-suċċess huwa imkejjel mill-ammont ta' budget iktar mill leżit u wieħed jistaqsi dwar il-prioritajiet tagħna. Nistgħu nkomplu bl-ispjegazzjonijiet tal-voti ta' Christian Eller il-programm li implementa Horizon Europe għandna l-surħana għal-minuta. Grazzi ħafna din għandu għal-axar intervent tagħna nixtieq naħtaf l-opportunità biex nirgrazzjak lilek u l-interpreti tiegħek għall-assistenza tagħhom u biex nitkellem dwar il-frustrazzjoni tiegħek dwar il-fatt illi tliet snin wara il-referendu tal-Brexit sentejn wara li 85% issa qegħdin niffaċċaw l-assurdità ta' elezzjoni euro oħra. Grazie. Grazzi Sorħanan, issa morru fuq il-rapport ta' Nikola Danti, ġifiri il-leġizlazzjoni, il-normalizzazzjoni fuq il-prodotti infurzar ħad, Sinjura Mizzi. Sinjura Mizzi, persuna waħda bissa titkellem issa. Meta l-konsumaturi jixtru prodotti ġodda pal artikli elettronċi ġugarelli u kosmetiċi huma jistennew li dawn ikunu żguri. sfortunatament dan mhux dejjem il-każ <clears throat> u ħafna mid-drabi il-prodotti li jitqiegħdu fuq is-suq ma jkunux żguri iżda perikolużi ta' ħsara. prodotti żguri huma l-uniku prodott li għandhom jinbjaw fuq is-suq irrispettivament jekk jinbigħux b'mod tradizzjonali jew b'mezzi online u ma importax jekk humiex manufatturati fl-unjoni jew le għaldaqstant għandna bżonn regoli ta' sorveljanza u nfurzar xieraq ta' dawn ir-regoli flimkien ma' atteġġament xieraq mill-manifatturi u l-kummerċanti li jikkonfermaw mar-regoli u l-istandards li diġà jeżistu. fuq kollox għandna bżonn leġiżlazzjoni ewropea li hija kapaċi tipproteġi l-konsumaturi minn prodotti li jistgħu jkunu perikolużi. illum ivvutajt favur leġiżlazzjoni li twassal għal bosta titjib importanti għas-sorveljanza tas-suq f'dak li għandu x'jaqsam ma' prodotti u sigurtà tal-konsumaturi sabiex ikollna suq uniku aktar ġust. ir-regoli l-ġodda se jipproteġu l-interessi ta' saħħa u ambjentali flimkien mas-sigurtà tal-konsumaturi. Issa, inkomplu bil-rapport ta' Dalton dwar l inforza modernizzazzjoni aħjar ta' regoli u l-ħarsin tal-konsumatur. Meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumur illum, qed ngħidu li n-nies ma jkunux jistgħu jixtru biljetti pereżempju fans ta' xi avveniment għax jixtruhom eh, eh, eh, kumpaniji u jbijhom minn fuq l-internet. Hemm bżonn ġifieri r-risposta tagħna tkun fuq il-livell Ewropew. Nistgħu nintroduċu miżuri li jkunu nevitaw ġifiri kif jaħdbu is-search engines ta' Google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 Jina appoġġajt il-proposta, jgħid l-onorevoli Prospessija li miex perfetta meta niġu għal ġlida għal kwalità tal likel U l-emenda li m'għaddiċ huwa jipprova li ma jkun hemmx żewġ standards u pala għax dan huwa tip ta' kompetizzjoni mhux ġusta, ma sfortunatament ma għaddiċ l-emenda, jiena jiddispjaċini. Il-kompromess huwa nofs il-pass lejn sitwazzjoni fejn ir-Repubblika Ċeka u Stati Membri ġodda oħra jkollna prodotti tal-istess kwalità taħt imma għal darba oħra proposta ta' kompromess mhix suffiċjenti. U nispera li fil-ġejjini l parlament u l-Kommissjoni jitrattaw dan is-suġġett u darba jirrealizzaw li l-kompromess mhux adekwat biżżejjed u li fil-ġejjini aħna nkunu nistgħu nadottaw xaħġa zieta żieda Issa rapport li mis huwa issa dwar valutazzjoni eh, tal-food chain għal-minuta. ċertifikazzjoni ta' prodotti jkollha sens biss, President, jekk il-korp li jagħmel ċertifikazzjoni huwa wieħed li għabda fuqhom u jekk jagħmel żball jaċċetta r U Huwa essenzjali li ċittadin kun jista' jappella kontra l-istituzzjoni kellha ma tagħmel sens. Hemm ċerta riċerka li l-nies x'jista' jiklu u ma jistax jiklu Din id-direttiva ġeneralment eh, hija abbozzata b'ċerta maniera ġenerali kollox għandu jsir fil-waqt. Ma m'hemmx miżuri speċifiċi għalhekk jien ma ma voċajt favor taħħa l-aħħar rapport huwa rapport sur Grandes Pasqual fuq eh, protezzjoni supplementari għal prodotti medicinali. Affarija. Grazzi ħafna, President. 60% tal-medicini fl-Unjoni Ewropea huma ġeneriċi huma magħmulin fl-Unjoni Ewropea. Dan is-suq qed jikber u qed jifranka eh, l-flus għall konsumaturi jiena votajt favur. Imma issa l-ċertifikat addizzjonali huwa essenzjali biex il-kumpaniji eh, Ewropej jagħmlu dawn mediċini. Nżid il-provvista fl-Ewropa u jkun garanzija tal-kwalità. Il-kwalità tkun tajba u li ma jkun hemm l-ebda eh, problemi bil-provvista. Huwa importanti wkoll li aħna nħarsu lejn il-kwestjoni tal-esportazzjoni lil pajjiżi terzi u nagħmlu l-aħjar prassi kif ukoll il-kwestjonijiet ambjentali u soċjali CCP huwa estensjoni li tippermetti li n-nies li investu f'dan is-settur ikollhom eh, rendiment aħjar. Għandna bżonn nżommu l-Ewropa maquda dinja globalizzata fejn qed tkun iżjed kompetittiva. Huwa importanti li aħna nistimulaw l-industrija tal-farmaceutika fl-Ewropa. Isur Caputo. Grazzi ħafna, Sur President. L-regolament fuq il-protezzjoni supplementari fuq ċertifikat ta' ċertifikati medicinali se tkun xi ħaġa li se tippermetti kumpaniji biex jespandu u se tiġġenera turnover kif ukoll impjiegi ġodda u se jippermetti wkoll ħafna aktar sostenibilità. Għaliex hemm ħafna kompetizzjoni. Vizavi ġifiri pajizi minn barra l-Unjoni Ewropea u xi kultant hemm rilokazzjoni ta' ċerta kumpaniji u nittamaw li dan mhuwiex se jiġri daqstant. Il-produtturi tal-medicinali ġeneriċi se jfisser li se jkun hemm aktar protezzjoni aħjar għal dawn il-mediċini. Kif ukoll l-esportazzjoni se tkun faċilitata għaliex xi kultant il-brevetti jiġu skaduti jew sa dat sa saħan sitra qatt ma jeżistew il-brevetti. Allura dak ifisser li se jkun hemm preżenza aħjar ta' mediċini fiswi fejn xi kultant il-brevetti jiġu injorati. Issa l-Parlament huwa sospiż sa tlieta.